kull kontra is-setat ta' membru ta' Parlament Ewropew. Nirqal il-kollegi. Il-kollega Zeribi fil-fatt għadu kemm qalli illi u issa inaqat mal-grupp tal-Partit tal-Ħodor. l ungerizi Ungeriżi li wkoll is sur Janos Ader